pozittiv minnħat tal-Kummissjoni u nirringrazzja lill kunsjell għall-approċċ pozittiv tagħhom. U bekk nistgħu nagħlqu u kollu għamilha possibbli biex nagħlqu dan il xogħol Grazzi u hekk nistgħu nagħlqu d-dibattitu wkoll u l-vot isħa jseħħ illum f'nafsinhar wara s-sessjoni ta' dal-għodu. Mela, qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda nixtieq ninformakom illi Mikel Natras eh, mid-9 ta' settembru tal-qed mill-grupp u issa edha u edha tpoġġi bħala eh, non attached. Issa li jmiss huwa ir-rapport tal-Onorevoli Mekati dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġjata u manipolazzjoni tas-suq, il-abbuż tas-suq. Is-Sinjura Mekati issanda l-kelma għal erba' minuti biex tintroduċi s suġġett bħala rapporter. Grazzi u bħal dejjem nixtieq impoġġi għal rekord nirringrazzja l kulħadd ix-shadows tiegħi lilek kummissarju Banjer anka li presidenza Irlandiża u li personal kollu tagħna illi ħadmu qattih biex jgħinuni bħala rapporter biex noħroġ daw ir-regoli ġodda fuq l-abbuż tas-suq li għanna u dimna l huwa set ta' regoli iktar ribsin li naħseb li waslu biex ikolna biex iwieġbu għad-dinja li kull ma jmur qed tkun iżjed tajba bħala ħajtek illum bħallum ħames snin ilu il-Lehman Brothers e, faċċaw il-problemi tagħhom li waslu għal kriżi finanzjarja mondjali. Ovvjament, dan kena istanzi u kol ta' buzi li dejjem kienu fl-aħbarijiet. Allura dan huma l-ġebla ta' xewka għal problema għal programm ta' riabilitazzjoni biex ikoħna jkollna fiduċja eh, fi swieq regoli li huma essenzjali biex jassiguraw illi ikonna biex insolvu l-problemi ta' grid fil-finanzi u nuqqas ta' prudenza. Fl-Ulju tal-2012 kienem l-iskandlu illi kien l-ikbar wieħed il-manipolazzjoni ta' rata ta' interessi fil-finanzi globali kienet ta' 350 triljun dollaru u ferm iktar bħala tislif. Regolaturi u f'Londra e, kienu sorprizi b'dal problema illa għaliex ir-regoli ma koprewx dan it-tip ta' problemi. Pala riżultat, il-prosekuzzjoni ta' f'dan il iskandlu tal-Liber u koll eh, il-CFTC ġi affettwat u ġew mitluba fil-prosekuzzjoni fl-Istati Uniti mid dipartiment tal-Ġustizzju jina nemmen li dan il-test iktar importanti u għadwar jekk aħni xinkunu nistaw permezz ta' daw ir-regoli eh, naraw ikunux lesti li jkunu ta' deterrent għall-abbuż ta' għall-abbuż ta' dawn il- ta' dan it-tip. L-importanti huwa li jiġu estraditi daw in-nies lejn l-Istati Uniti fejjem iżjed sanzjonijiet iktar ibsin u anka jaħlu l-ħabs. Allura daw ir-regolamenti jgħinu biex jekk ikun hemm xi loopholes u vejkum eh, fil-regolamenti ta' qabel dawn jiġu jiġu solvuti u anka manipolazzjoni fis-suq tal-enerġija, kif ukoll manipolazzjoni fis-swieq eh, tal monita barranija. U dawn huma regolamenti għal sanzjonijiet anka ta' ħabs anka biex persuni li jkunu misjubin ħatja eh, ma jitħallewx iktar li jservu fil-dinja tal-finanzi. U dan kollu huwa eh, prova ta' kemm dawn ir-regoli huma ferm aħjar u nitlobkom eżis e, e, kollegi nisħilkom biex intom tivvotaw favur dan ir-regoli u ħafna loopholes anka għal e, ikun hemm il-benchmarks għad derivatives u biex kunem infurzar effettiv u jintroduċu ċertezza legali biex jassiguraw effettività ta' regoli u jassiguraw li s-swiq kollha jkunu suġġetti għal sanzjonijiet kriminali. Kollegi, jina u koll kontenta nir-rapporta li aħna ħadna l-ewwel pass il qudiem għal sistema ta' sorveljanza transkonfinali ta' daw ir-regoli u regolamenti il għam seba stati membri ġew eh, kienu parti minn minn eh, missjoni ta' biex tinġabar id-dejta fl-axħar rridu natu messaċ per mesta daw ir-regoli li l-Unjoni Ewropea mhijiex xi ħaġa faċli biex tiffaċċja meta jinkisru r-regoli finanzjarji. Grazzi ħafna u issa il-kelma lill-Kummissarju Michel Barnier fisem il- fisem il-Kummissarju u jkollu ċans ukoll eh, jirrispondi. Grazzi President, onorevoli membri, aħna eh, verament qegħdin nitalmu il-lezzjonijiet kollha mill-kriżi finanzjarja m'għandniex memorji osra assolutament, speċjalment meta niġu għan-nies illi ma aġixxewx b'mod tajjeb fil-bidu tal-kriżi u waqt il-kriżi aġixxew mingħajr l-ebda sinjal ta' etika u fixklu wkoll is-sitwazzjoni ta' mijiet ta' eluf ta' sitwazzjonijiet u rriskjaw ukoll dawk li ħalsu taxxa sa mill-2010 b'determinazzjoni jiena impenjajt ruħi aħna bnejna fl-imkien din l-arkitettura ta' leġislazzjoni biex nassiguraw responsabilta, nassiguraw li kunem ktib ta' regoli li kullħat jisegwi u fl-axar daħħalna l-morali u etika li ma kienux prezenti assolutament u poġġejna kollox mal flola fl livelli ta' l-ekonomija tal-G20 u anka skont ir-rakkomandazzjonijiet internazzjonali skont istabilta mill-Bord ta' stabilta Finanzjarja minn Basil ukoll dakoll anka dan f'St. Petersburg meta ltaqgħu il-mexxejja tal-G20 kien semmew fl agenda dan is-suġġett u dan dejjem għandu jkun e, ikompli jkun punt fuq l-oġenda l-Ewropa qed tagħmel dak li wedet li tagħmel u anka e, temmejna dan ix-xogħol fuq hawnhekk u għalhekk e, sinjuri, speċjalment ir-rapporter Allen McCarthy, inħoss li dan il-regolament huwa element importanti ħafna anka minħabba l-fatt li hemm iżjed issa trasparenza fis-suq. Id-dinja mbidlet kif qalet għal immekati it-trading platforms platforms immultiplikaw, hemm iżjed integrazzjoni fost l-swieq u l-affarijiet jimxu ferm iżjed b'mod maġġel U iktar reċentement aħna skoprejna e, dawn l-iskandli ta' referenza fl-indiċi bħal per eżempju l-iskandlu Libel. Dan huma affarijiet li fixklu l-fiduċja fis-ċittadini tagħna, jfixklu l-fiduċja ta' investituri u għalhekk jiena suġġerejt li aħna nsaħħu s-sanzjonijiet u anka lan huwa li aħna u deterrenti li nikkastigaw fejn hemm bżonn u fejn hemm bżonn ikun hemm sentenzi ta' proġenerija għal dawk li eh, jaħdmu b'mod ta' sew skandaluż. Allura aħna għandna dan il-proposta li aħna nistgħu naħdmu b'malajr fuqom jekk joġobkom il-Kunsil fis-6 ta' Ġunju laħaq ftehim politiku mal-Parlament fuq din il-proposta regolament u nixtieq nesprimi l-ingrazzjament sinċirti li l Allin McCarthy imma kalli Sharon Bowles u x-Shadow Rapportez is-Sinjura Petikajnen is-Sur Gikold fost oħrajn. Grazzi u kol ta' xoltakom, aħna konna f'pozizjoni illi ntejbu il-regolamenti anka li ntejbu l-proposta tiegħi stess. Pjattaformi ġodda ta' trading, is-CO2 emission trading, daw kollha jitħlu f'dawn ir-regolamenti U aħna rridu nassiguraw illi ma jkunx hemm forum ġodda ta' abbuż tas-suq anka permezz ta' teknoloġiji u dan jiġi projbit permezz ta' dawn regolamenti. Qed inħarsu lkollejn il-volatilità ta' dawn is-swieq tal-kwalità u jidher li hemm ħafna eh, abbużi fuq dan is-suq ta' kwalità u anka biex aħna ikolna eh, tibdil f'dan l-ambitu. U issa aħna rridu nirreaġixxu għall-iskandlu ajbel kif ukoll għall-indexes differenti, issa għandna dal qafas ferm iżjed strett u Id-deterrenti huwa fattur essenzjali biex aħna niġġieldu kontra l-abbużi dan dan li jikonsisti li aħna nindunaw b'dawn l-abbużi u li aħna naġixxu fuqhom. U issa għanna il-Komissjoni għanda dritt u koll illi tinvestiga u ninvestiga u koll il-diversità tal-istati membri li nirrispettawhom ovvjament imma li nġibu kollox flimkien. Nixtieq nagħtikom eżempju fuq il-possibilità li nimponu 15% bħala l-massimu bħala sanzjoni, 15% ta' turnover, dan huwa id-daqs massimu ta' sanzjoni da biex nurikom li li abbużi fissu huma mhumiex aċċettabbli. Jiena nista' nifhem li aħna għandna klawżla ta' reviżjoni u nistgħu niġu għalih dan il-punt. Fl-aħħar kelma fuq id-direttiva ta' sanzjoni kriminali fuq l-abbuż tas-suq dan huwa parti minn dal-pakket naf il parlament irid trialogu biex nagħmlu progress fuq dan eh, test anka dan huwa l-impenn tiegħi u nispera li l-Presidenza Litwana tkun tista' tirreġistra progress soddisfaċenti fuq dan ir-rigward. Anka l-mifid 2 package li huwa test importanti, hemm ħafna xogħol li jisħa jsir matul il-ġimgħat u l xogħol li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa fisem il-Kumitat Ambientali għal minuta l-Onorevoli Seber għandu l-kelma. Grazzi President l-Unjoni Ewropea fil-ġilda tagħha mal-bidla tal-klima ħolqot istrument ta' skambju u dan dan dan, dan il model sar skont il-proposti sal-20% tiġi kopert meta nitkellmu fuq l-spot markets u s-suq primarju iskema inizjali ta' skambju għanda ċerti fatturi eh, speċjali u hemm l-obbligu eh, li l-informazzjoni eh, tiġi dikjarata tkun miftuħa anka fost l-atturi kollha u mhux għamminna ħadd tal-Kummissjoni biss. Dan il din il-ħtieġa li l-informazzjoni tkun fl-idejn disclosure hija importanti speċjalment meta għandek swieq illi ikunu ta' impatt impatt fuq prezzijiet għandek 80% ta' emissjonijiet li dan huwa l-ammont li qed jiġi kopert meta qed nitkellmu fuq 20 kumpanija il jkunu nfaluti allura jina naħseb illi jagħmel fil-fatt sens li aħna nintroduċu sens ta' regoli u nassiguraw ruħna li aħna nikkastigaw eh, swieq illi jkunu qegħdin jiġu abbużati jew li qed jabbużaw. Grazzi ħafna issa fisem il-Kumitat Juri eh, lil Aleksandra Tajn kummissarju eżis kollegi jiena kontenta ħafna bil-qafas ta' dan ir-regolament. Edin natu prova li ċittadini tagħna li aħna seri ferm iżjed biex aħna permezz ta' dar regolament nixtieq ringrazzja li rapporter tal-li aċċettat il-proposti min-naħa tal-Kumitat Juri biex bekk ikon iktar miżuri stretti u nistgħu nagħtu iktar daqsijiet differenti ta' swieq u tħul tagħhom u anka tradizzjonijiet legali li jeżistu da kollu ħadna kont tiegħu mhix kwistjoni ta' name and shame. Fil, fil, u jiena nemmen verament li meta aħna nażlu u niddeċidu fuq it-termini fuq informazzjoni minn ġewwa, aħna jkun hemm dak dan id-dritt li aħna nkunu verament nistgħu nimplementaw dan fil-prattika wkoll u nkunu qed nieħdu l-approċċ tajjeb għal dan u jiena nemmen ukoll li f'dan il-qafas ikun ta' suċċess tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. Induru issa l-kallima fisem il-gruppi parlamentari, mela fisem il-PPE, l-Onorevoli Iligo Gal Pelz. Grazie ħafna President. Aħna nixtiequ insaħħu l-fiduċja tal-investitura ġinija importanti ħafna fissu nistiq nifraħ ir-rapporter għax eh, fil-fatt eh, ħa approċċ bilanċjat u ħares lejn dan l-abbuż eh, ta' informazzjoni privileġġjati u presi ta' manipolazzjoni dar lej definizzjonijiet u rażattament xi fissru u ħares ukoll lej regoli ta' supervizjoni. Ir-rapport b'mod ċar ħafna jgħin biex niġġieldu l-ekonomija sewda u jib proposti mamula anka fi rigward ta' direttiva MIFID illi kopru lażlit kollha u jgħinu biex ikunem qafas li jiġilet kontra l-abbuż tas-suq u importanti ħafna illi għalhekk għandna dan il-qafas komuni u illi għandna anka miri f'dan il-qafas illi jassikuraw illi ħajkonna eh, qafas uniformi biex niġġieldu kontra l abuż li ħajjin biex jixpruna il-fiduċja tal-investitur. Punt ieħor importanti huwa l-istrumenti finanzjarji illi jistaw ikunu suscettibli għal abuż, per eżempju l-algoritm, dawk algoritmiċi Għawnek għet inħarsu lejn su li sissa għadu maġiġ regolat Jekk inħarġ lej definizzjoni ta' abbuż minn informazzjoni privileġġjata insider dealings, huwa importanti ħafna li ikonna din id-definizzjoni għax hemm ċertu informazzjoni illi jista' tadatta ruħa għall abbuż u il-parteċipanti fissu għalhekk għandu jkollhom dan il-rekwiżit tal-iżvelar imponut fuqhom. -um għax jista' jkollhom din influenza kbira huma fuq il-prezzijiet, pereżempju. Issa dwar uh, il-posta tal-emissjoni eh, irrid ikun hemm istess kondizzjonijiet uh, għal kulħadd Pero ma jfissirx illi wieħed irid jixħed dawl eh, fuq il-persun biss fuq il-persuna li tista' tkun suġġetta għall abbuż imma anke l-isfond tal-prassi eh, tal-abbuż. Grazzi ħafna għal eh, soċjalisti l-Onorevoli Evelyn Regner. Grazzi ħafna President, Komissarju. l għanet eh, nibda billi nifraħ lil Eileen McCarthy għal dan ir-rapport eh, dwar is-swieq finanzjarji għandna definizzjoni tal xi tfisser abuż minn informazzjoni privileġġjata u il-mod ta' kif l-awtoritajiet jistgħu jintervjenu biex ikun hemm aktar supervizjoni Ewropea. L-aktar parti importanti tal-leġiżlazzjoni li toħloq aktar fiduċja fis-swieq finanzjarji u ħa tati aktar ħarsin lil konsumatur l-atturi ta' swieq finanzjari iridu jkunu jistaw serħu moħon fuq e, l-indiċi ta' so issa jekk ikun hemm manipolazzjoni ta' dawn l-indiċi allura din hija xi ħaġa ta' skandlu u timmina kompletament il-fiduċja fis-suq. Il-fiduċja tal-investitur u taċ-ċittadini Ewropej tista' seħbis jekk l-istati membri kollha eh, jipparteċipaw b'mod mandatorju u jaddottaw sanzjonijiet b'saħħithom u bekk nisaw aħna nħarsu l-integrità tas-suq Ewropa u ir regolamenti jgħid il-abbuż tas-suq u kwalunkwa eh, attività regolari eh, finanzjarja hija titħol fl-ambitu ta' dan il-leġislazzjoni għalhekk tiġi adottata u implementata eh, anka fir rigward ta' shadow banking mill-aktar fis possibbli. Mela fissem il-liberali eh, l-onorevoli Wolf Klintz għal żewġ minuti, kummissarju kollegi. Niftakar eh, meta l-abbuż minn informazzjoni privileġġjata ma kienieċ fil-fatrejat fija infisa Issa l-Istati Uniti wkoll qed tieħu l-passi fl-2003 l-Unjoni Ewropea ħarġet b'regolament fuq dan it-tip ta' abbuż minn informazzjoni privileġġjata. Minn dak iż-żmien l-hawn affarijiet inbidlu ħafna b'mod serju. Rajna ħafna pjattaformi u strumenti li għaxar snin ilu ma kinux jeżistu għalhekk huwa importanti u korrett illi l-Parlament Ewropew għabbaġi tal-proposta tal-Kummissjoni jindirizza u kol din il-kustjoni dak li ġi negozjat bej l-istituzzjonijiet huwa tajjeb, il-proposta tmexxina il-qudiem. il proposta tmexxina il qudiem il L-ewwel definizjoni definizzjoni ta' xi tfisser abbuż minn informazzjoni privileġġjati anka l-awtoritajiet u setat li għandhom biex dawn ikunu jistgħu jeġixxu anka kontra persuni fiziċi u e, jipprojbixxuhom għal ħajjithom milli jipparteċipaw. Għat nitkellmu mhux biss fuq l-istrumenti finanzjarja eh, eh, imma anka fuq l-indiċi tas-swieq qed nindirizzawa wkoll pereżempju fir-rigward taż-żejt u l-gas punt ieħor dawk li jikxfu l-whistleblowers din hija importanti ħafna dawn ħajkunu jistgħu jaġixxu jaġixxu minajr ma jkollhom il-biża illi jiffaċċaw xi konsekwenzi personali. Però għad baqa' ukoll xisir, pereżempju, fuq il-supervizjoni transkonfinali eh, dan għadu ma ġiex komplet, għad baqa xol xisir, u ma nasibx li ksibna u kol l-ħar mira. Iġviri, fil-rigward ta' li wieħed eh, jillimita il-penali għal 10.000, 20.000 jew 30.000 euro fil-rigward ta' l-abbuż minn informazzjoni privileġġjata naħseb jiena wieħed irid ħares li s-suq eh, qabel ma jagħmel eżattament figuri konkreti. Għandna 27 suq wara kollox u dawn għandhom differenzi. Differenzi ħajibqgħu jeżistu anka fil-ġejjini, però xorta waħda naħseb li din il-proposta hija bażi tajba ħafna għal ġejjini. Mela, fisem li sija l-Revoli Swimbin. Jiena, eh, nidjaqna eh, eh, nisma dawk li jaħsbu li dan wala ħarpas fil-regolament, il-regolament, Golazzjoni ta' suq tal-finanzjarju. Minkejja leġislazzjoni xorta waħda kien hemm problemi fil pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u anka fid-dinja. Ir-regoli waħedhom mhumiex biżejjed. Irid ikun hemm supervizjoni u l-implementazzjoni. L-autoritajiet irridu jagħmlu ċara li l-prassi abbużiva mhijiex ittollerata u rrid ikun hemm anke sanzjonijiet li jkunu għoljin ħafna biex ikunu ta' deterrent. Personalment jiena iddiżappuntata bil-livell baxx li hemm f'din il-leġiżlazzjoni bħala eh, il-penali. 15% tal-tħol huwa biss eh, il-mod kif insir in-negozju f'ċertu swi u ma nasibx li huwa deterrent effettiv għal xi wħud banek li jinqabdu li jagħmlu eh, abbos mill-Stati Uniti kellhom sanzjonijiet penali gbar immens biljuni ta' liri. U wasal iż-żmien li aħna nifursaw il-liġijiet tas-suq fuq la bows b'mod sot, b'mod ta' suċċess u li jisiru prosekuzzjonijiet kollha individwi anka kontra kumpaniji Importanti li natu din il-fiduċa fissu, nispera li stati membru tijaj u anka oħrajn li jihdu din diskrezzjoni li għandhom u jmorru li l-in eh, biex eh, ikunem eh, sanzjonijiet mux bis pekunjari ma u kol jekk ikun hemm bżonn kriminali. Grazzi ħafna is-Sinjura Swinburne għal minuta u nofsisa, issa sinjura Mattias. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzja l-Sinjura McCarthy għax-xogħol illi għamlet ħames snin ilu f'Settembru rajna l-iskandlu tal aħwa lejmen u minn dak iż-żmien law ina ngħixu b'dawn il-problemi tal-abbuż tas-suq, bl-abbuż mill informazzjoni privileġġjata mal-prassi ta' manipolazzjoni, nuqqas ta' morali u naħseb li rridu nużaw Eh, din il-kelma l-immoralità eh, ta' spess għax din il-manipolazzjoni ek tfissel, tfissel bidliet fil-rati ta' referenzi tal-indiċi u oħrajn u li din xaġa li qed naraw fl-istati membri aħbarijiet fil-medja, fl-istampa dwar individwi jew istituzzjonijiet li kellhom din um, dan l-aċċess għal abbuż ta' informazzjoni privileġġjata għalkemm mhux dejjem wieħed jista' jipru juri evidenza ta' dan. E, però anke meta jkun hemm evidenza huwa rari li wieħed jara e, kastigi jingħataw naraw persuni bl-ingravata u bil-ġilek uh, uh, illi uh, u anka istituzzjonijiet illi għandhom reputazzjoni tajba illi jaħsbu li jekk jisir abbuż dawn m'għandhomx jindbatu il-ħabs. Għandna bżonn ta' sanzjonijiet sodi, azzjoni soda, hekk biss nis jista' jkollna suq finanzjarju li jservi s-soċjetà u mhux it-tip ta' aġir illi kellna dan l-aħħar snin. L-Honorable Martin għal-minuta. Fisweq finanzjari kena uh, li l-Kassandra tajjat għal 20 uh, ta' snin imma rridu nħarsu wkoll is setturi tal-gasu uh, ta' zejt u koll u l-impatt tagħhom u l-manipolazzjoni tal-swieq tal-komoditajiet u tad-derivattivi. Naħseb dan kien riżultat ta' nuqqas ta' ftehim tal-liberalizmu ta' Tony Blair u ta' Gerhard Schroeder. Eileen McCarthy issa qed ħares lej din il kwistjoni tal-regolament fil-swieq finanzjarji u naħseb illi mexin il-qoddim u għatajjeb li naraw l-ambitu ta' dan il-dispozizjonijiet marbuta ma' definizjonijiet u naħseb li fil-fat mexin fit-triq it-tajba. Xorta waħda pero għad eh, baqa ħafna xisir għalin, hija li l-Kummissjoni qiegħda hawnhekk bil edha qoddimna u Eh, inti responsabli ta' dan u eh, ma nistawx inħallu l-affariti li ifallu. Grazzi ħafna nqata' l-mikrofonu tal-kallima. L-Honorable Ludwigsen. President, jina kontent ħafna illi il-sarfte bil fil-trialogu fuq il-regolament ta' dan eh, l abuz ta' swif finanzjari. Il-leġizlazzjoni il leġizlazzjoni illi aħna ħana adottaw pass il-qoddim eh, f'ħafna aspetti aspett importanti huwa l-ambitu tal-applikazzjoni illi issa ġi estis il eh, manipolazzjoni tal-rati tal-interess eh, Per eżempju, l-istess għall-abuż minn informazzjoni privileġġjata u anka influenza fuq is-swieq fil-swieq tal-komoditajiet, anka fil-kummerċ tal-kwoti tal-emissjonijiet li jisiru anka barra eh, mis-swieq finanzjari. Dan huwa fil-fatt suq kbir ħafna u eh, sissa ma kienx imnizzel fil-mappa tagħna Aspetti ħor importanti huwa li min jikxef issa għandu aktar protezzjoni milli kellhom qabel l-impjegati ta' kumpaniji finanzjari jistaw jirrapportaw dwar żviluppi mingħajr ma joqogħdu jibżaw illi uh, mbagħad e, min qed iħaddu ma ħajdu l-kontra tagħhom din hija importanti ħafna u żgur ħatwassal għal suq aktar onest u aktar stabbli. Il-negozjati fuq l-abbuż tas-suq issa jridu jżommu il-momentum biex bekk id-direttiva eh, li tirrigwardhom tkun tista' titħol fis-seħħa. Grazzi ħafna. Issa wasamna l-proċedura tal-KHDI u għanna kontribuzzjoni waħda l-Onorevoli Mikoloxik. Mikolek mi vrátane tých. Issu intern bi kwalinkwa tip ta' servizz anka dak finanzjarju rrid ikun ibbażat fuq regoli trasparenti u anka b'miżuri ta' ħarsien l-integrità ta' swieq finanzjarji u tas-suq tal-atturi fis-suq ġiet imminata dan l-aħħar u wieħed ma jistax jistenna illi l-atturi kollha tas-suq se jkunu qegħdin jaġixxu b'mod morali u etiku u dan irrit jiġi fil-fatt appoġġat bil-leġizlazzjoni u din titkun infurzata u irrit ikun hemm sanzjonijiet li applikaw fej ikun neċessarju. Imġiba minajr etika, immorali, għandu ikolla sanzjoni marbuta maħalek jiena nappoġġa l-sanzjonijiet effettivi, regolament, eh, regoli effettivi li jgħinu f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Nanti issa l-mikrofon l-Komissarju Barnier. President, nisan kun fil-qosor. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter l-Arlene McCarthy u shadow rapporter daw kolla li ħadu parti fid-dibattitu u nishtiq nisħaq dwar l-importazzjoni ta' dan it-tekst l-Honorable Galpex u Klintz u oħrajn qalu illi dan huwa tekst li huwa pass importanti il qoddim għandu ambitu aktar wiesa, supervizjoni Ewropea, eh, ktib ta' regoli uniku u huwa parti mill-sforzi eh, li qed isiru biex nirranġaw is-suq finanzjarju jkollna trasparenza, responsabilta u Eh, nafu kolla kam aħna li dawn il-passi huma importanti anke sanzjonijiet biex ikunu ta' deterrent u anka ta' kastejka. U komplu b'dan il-mod kifet qabel għandna din il-proposta issa d-dimkom fil rigward tal-regolament, regolamenti, regola, regoli għax shadow banking u Madbaqna xogħol xisir anka eh, fil-ġejni. L-Onorevoli Clint għamel punt importanti ħafna dwar l-iżvilupp tal-swieq finanzjari u l-iżvilupp li huwa rapidu ħafna wara kan irdu nkunu kapaċi illi naġġustaw għal l-iżviluppi, niżviluppaw aħna wkoll. Irrid irridu eh, nżommu mal-veloċità illi bija jevolvu swieq finanzjari u xorta jkun hemm min jipprova jsib it-toqob biex idur eh, mal-liġi biex jevita l-liġi u aħna eh, ovvjament irridu nibqgħu viġilanti dwar il-klawzula ta' salvagwardja għalfejn hija importanti, din hija importanti biex ippermettina naġustaw ir-regoli u anke nevalwaw il-kontenut tat test li qed nadottaw illum. L-Honorable Swinburne għandha raġun meta qalet li 15% ta' tħul Ija, huwa mont inadekwat, huwa veru, ma dan la ammont huwa kompromess bejn l-istati membri u il-parlament. E, dan huwa minimu, ġifiri dan huwa minimu u mandatorju l-ewwel darba u xejn ma ħajżhom l-istati membri anka tagħkom illi jmorru li ħafna lil hinn minn hekk min uħos il-15% huwa e, bax bħala penali. Aħna ħankunu qed inħarsu lejn dan il-punt u punti oħra u anka meta nużaw il klawzula ta' reviżjoni u ta' salvaguardja. Il-votazzjoni ta'kom illum hija importanti ħafna, għatibatu tibatu messaġġ importanti ta' importanti ħafna għax dawk li jasbu li eh, jistgħu jagħmlu li jridu fuq issu jkunu jafu li dan mux eh, veru. Dan huwa importanti eh, ħafna għall-istituzzjonijiet kollha. Mela, grazzi l-Komissarju. U biex nalqu ħanaddu issa għal l-Onorevoli McCarthy. Mela, kolma nixxina mela għalli nirringrazzja b'mod partikolari li xedew rapporters għall impen tagħhom eh, f'dan ix-xogħol dettaljat kumpless u għalhekk li forsi Sinjura Swinburn ma femitx tajjeb illi dawn huma minimi dawn is-sanzjonijiet u għalhekk il-pajjiżi jistgħu jmorru lil Kif talbet aħna għamilna wkoll talba oħra biex ikun hemm aktar riżorsi minn ħata l-istati membri biex bekk ikonna supervizjoni aktar effettiva u nfulzar aktar effettiv. U naħseb li jiena dan huwa proċess, il-bidu ta' proċess għam il-potenzjali nerġgħu nagħmlu reviżjoni tiegħu, eh, nagħmlu reviżjoni ta' regolament. Nitlobkom tappoġġaw mingħajr l-ebda emendi. Jiena ma nistax ifhem l-emenda tal-IFD għal votazzjoni maqsuma illi qed tipprova eh, twaqqaf li l-awtoritajiet eh, kompetenti li jiġbru l-evidenza Eh, ġifiri u jamlu dawn eh, l-investigazzjoni transkonfinaldi bħal eh, l-iskallu tal-lajbor. Ġifiri dawn li min jamel reati kunu jistaw joħorġu hilsa. Ridu niputaw kontra din l-emenda, Ġifiri kunem kooperazzjoni fuq livell Ewropew biex jisiru dawn l-investigazzjonijiet il-presidenza Litwana biex edaw imma nishtiq inti messaċ għawi kif għal il-komissjoni li aħna nibdow il-trialogu biex natu priorità lid dozier biex dan norbtuħ ma' eh, sanzjonijiet kriminali naf kienaw eh, xi stati membri li ma jitlu fiha din il beċa xolli ma ma jfissirx aħna ma nistgħux niproċedu. Nispera li l-Presidenza li twana tagħti priorità nkun imħasba jekk ma jħossux li din hija priorità tal-Presidenza. Nispera li llum bil-votazzjoni nkunu nistgħu nbidlu għadi biex bekk nkunu nistaw nagħlqu l-aħħar parti ta' din il-ġikso li għandna qudiemna. Nirringrazzja lill-Presidenza l il-Komissjoni u nispera li konna dan il-sinjal ċar ta' dan eh, permessa dan il-vot. Dan il-dibattitu issa huwa ma' lu u il-votazzjoni ħassir il-lum f'nofsenar. Naddu issa l-punt li jmiss. Dan huwa dwar id-dibattitu dwar ir rapport